niftħu mbagħad is-sessjoni tal-aħħar bl aħħar panel. U diġà qegħdin fis-sala il-membri tal-panel is-Sur Vivorovski li huwa l-assistent supervisur Ewropew u l-professur Pellegrini li ukoll qiegħed fis-sala imma l-ewwel għandna bżonn Mela, għanna diskussjoni issa fuq ir-regoli ta' proċedura. Dan huwa il-punt tagħna. Għanna l-emendi li ġomres in fuq ir-regoli ta' proċedura. Ħentukom il-qafas. Mela, fl-artiklu 6 ta' regli ta' proċedura tal-JPSG skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-konferenza tal-kellima tal-Unjoni Ewropea 23 u l-24 ta' April tal-2017 f'Bratislava, il-JPSG se jagħmel reviżjoni tar-regla ta' proċedura tiegħu. Sentejn wara il-laqa kostituenti eh, tiegħu. U jressa eh, konklużjonijiet għal reviżjoni bħal din il-presenza tal-konferenza tal-killema tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea bazza din il-skadenza tal-emendi li kienet miftuħa fl-aħħar laqa tal-JPSG fi frar f'Bukarest. Din l-iskadenza kienet ta' 4 ta' settembru tal-2019 u skont din l-iskadenza kien hemm imres 13 l-emenda u għapparti sensila ta' emendi kienet imresqa mill-ko-presidenti wara l-ħidma tal-grupp ta' ħidma ta' Danimarka kontribuzzjonijiet tal-parlamenti mill-Bulgarija, Rumanija, Finlandja u Kroazja. L-parteċipazzjoni tal-Parlament Danis l-JPSG. Il-JPSG ċeva u kol bosta kontributi bil-miktub illi suġġerixxu tibdiliet għal regli ta' proċedura tal-JPSG dawn l-amendi kollha u dawn il-kontributi mill-miktub ikoll jamlu parti mid-dokumenti tal-laqa li ġew imqasmin minn qabel din il-laqa. Mela, issa hemm sensiela ta' emendi fuq il-parteċipazzjoni tal-Parlament Danis. Intkom taf il-kondizzjoni Danisa li mi id-Danimarka teskludi li la skont il-protokoll illi jistabilixxi l-kondizzjoni ta' sħubija ta' Danimarka li trattat ta' Lisbona u bħala konsekwenza kien hemm negozjati fuq il-parteċipazzjoni speċifika ta' Danimarka fl-iskrutinju tal-Ewropa u għalhekk biex norganizzaw il-ħidma tagħna u nittrattaw dawn l-emendi nissuġġerixxi li ġej it-trojka tal-presidenza qablet fuq proċedura d-dibattitu tagħna u adozzjoni ta' l-emendi. Hemm żewġ alternattivi. Fil-każ ta' emenda adottata permezz ta' kunsens, din timplika bidla fir-regoli ta' proċedura. Tini alternativa, jekk ma jkunx hemm konsens fuq emenda li ma tkun, l-emenda ma tiġix adottata u r-reglu ta' proċedura iżommu ma l-artiklu attwali kif inhu issa fir-regoli ta' proċedura attwali. Il-każ li ma jkun ja opinjoni tagħna li dibattitu it-tnejn u t-tlieta ifissru it-tmim tal-proċedura għal riviżjoni ta' regoli ta' proċedura. Għan nissuġġerixxi nibdow bl-ewwel suġġett, nibdow bid-dibattitu b'din is-sensiela ta' emendi fuq il-parteċipazzjoni tal-Parlament Danis fuq il-JPSG. U aħna konna t-Tirana diġà l-attenzjoni delegazzjonijiet fitra konġunta tagħna. Din is-sensiela ta' emendi kienet ukoll ippubblikata fuq il-website ta' l-IPEX. ta' emendi ġiet proposta mill-grupp ta' ħidma tal parteċipazzjoni tad Danimarka komposta mill-Trojka Presidenzjali u l-Parlament Danis u wara ġiet imresqa lil JPSG mill-Ko-Presidenti ta' din il laqgħa Bħala ko-presidenti nipproponu li delegazzjonijiet li adottaw din is-sensila ta' emendi għal reglu ta' proċedura f'parteċipazzjoni ta' Parlament Danis fil-JPSG. U il-Parlament ta' Danimarka jisir mem membru ta' bidrittijiet limitati tal-GPSG minflok l-istatut attwali ta' osservatur. Il-protokoll se jiġi miżju ta' reglu ta' proċedura speċifika mandali tal paċipazzjoni tal-Parlament Danis il-Parlament Danis ma jipparteċipax fit-teħid ta' deċiżjoni. Imma l-pożizzjoni tiegħu tiġi reġistrata. Ċfit daħal fil-minuti. Il-laqat tal-JPSG ma jiġux organizzati fil-Danimarka meta Danimarka ikolla l-presidenza dejjem tinbidel tal-Unjoni Ewropea u id-Danimarka ma taħtarx il-rappresentattiv tal-JPSG l-Europol Management Board. Din hija l-pożizzjoni adottata mill-ko-presidenti bħala riżultat tal-ħidma preċedenti sissa issa. Mela, biex nispjega il-pożizzjoni tal-Parlament Danis se jkollna żewġ minuti dedikati lill-rappreżentant tal-President Danis is-Sur Rasmus Norsit dwar huwa l-kap tad delegazzjoni tal-Parlament Danis. Iva, onorevoli jekk joġbo, grazzi ħafna li trojka li l-ko-presidenti tal-ħidma li għamilna daw l-aħħar sentejn kien diffiċli kienet ibsar li nsibu soluzzjoni fattibli biex aħna nkunu nistgħu nipparteċipaw bħala parlament dan nisa ħidma importanti xogħol intensiv imma tajjeb ħafna u sanna l-soluzzjoni tajba li kulħadd jista' jara bħala xi ħaġa pożittiva fejn nistgħu nipparteċipaw bisħiħ fil-ħidma tal-grupp ta' skrutinju. Speċjalment nixtieq nirringrazzja l-istaff ukoll tal-Komitat Libe tal-Parlament Ewropew għall-ħidma sirja tagħhom biex insibu soluzzjoni possibbli skont ir-regla ta' proċedura imma wkoll li kienet tista' u kol tirrispetta x-xoqat tal-Parlament Danis biex inkunu nistaw eh, naħdmu hawnhekk u għalhekk aħna kuntenti ħafna b'din is-soluzzjoni u nittama illi l-bqija tal-Parlament Ewropew se jappoġġa din l-emenda. Grazzi ħafna, Co-President. Thank you. Thank you. Grazzi ħafna lilek, l-rappresentant tal-Parlament Danis, is-Sur Nutritz għal din il-prezentazzjoni tiegħu bħala riżultat ta' qabel din il-laqgħa tagħna. Għanar jekk hemm xi ħadd li forsi jitkellem jew joġġezzjona. Jew xi kumment forsi. Skont il-ħidma li kellna s'issa qed nara xi ħadd jixtieq jitkellem. Inti min inti qed joġbok? tarrapprezenta il-Parlament Pollak? Iva, grazzi ħafna, jina għandi biss dubju wieħed. Xiġri jekk id-Danimarka ikolla l-presidenza u min se jieħu il-post tal-membru tat trojka fil-ġestjoni tal-Europol. Għax, is-soltu kienet it-trojka li kella fideja il-rappresentanza ma se konna żewġ pajjiżi minn flok tlieta eh, forsi ma fimx sew tistgħu tispjegaw li jekk jogħġbok? Id-dispożizzjoni tajt illi l-istat membru preċedenti li segwa rotazzjoni tas-semestru bħala presidenza, tieħu l-presidenza im flok id-Danimarka u eh, tieħu eh, posta. Ġifiri dinja biss mħabba l-speċifiċità tas-sħubija tad-Danimarka. Għalhekk hemm dan ir-ranġament partikolari. Ġifiri tkun il-presidenza li jmiss fiċ-ċiklu ta' rotazzjoni tal-presidenza li tiħu l-post u tagħmel parti mill-ċirku ta' trojka. Be the practical solution. So if there is no other comment. Dinja soluzzjoni pratika, memħatti oċezzjona, mela, nistaw najdu li adottajna din l-emenda għal regoli ta' proċedura permezz ta' konsens. Tajab ħafna għaxek naħdmu f'din il-konferenza interparlamentari tajjeb wis. Mela, se ngħid. regoli ta' proċedura jiġu emendati skont din id-deċiżjoni tagħna u l-bidla għal regoli ta' proċedura ikunu jitlu fis-seħħ illum, ġifieri minn issa binna, adottat. Tajab wis, mela issa naddi l-kelma l ko-president li se tippreżjedi i il pijata ta' diskussjoni fuq ir-regoli ta' proċedura. Grazzi ħafna. Issa nissuġġerixxi li morru għal prezentazzjoni tal-emendi mid-delegazzjonijiet eh, perjodu eh, ħin allokat massimu għal kull delegazzjoni żewġ minuti biex jippresentaw l-emendi tagħhom skont l-ordni mżonni taraw mela din il-lista ta' parlamenti l-ewwel nibdew bid-delegazzjoni tal-Olanda. Is-Sinjura Monika Dempor. Emendi wieħed ħamsa tminja. Jekk joġbu. Aziz membri eh, tal-JPSG Grazzi ħafna din l-opportunità il nresqu emendi. Aħna nixtiequ illi illi nilħu erba għaniet naslu għal trasparenza u l-affarijiet faqtom biex nizguraw il-kontinuità, il-konsens kif ukoll il-neutralità fir-rappreżentazzjoni. Il-punti fuq l-emendi għandhom xaqsmu disponibilità faqta ta' dokumenti qabel kull laqa ta' JPSG kif ukoll introduzzjoni ta' kriteri għal JPSG u l-presidenti tagħhom biex jikkomunikaw motivazzjoni meta jkun hemm rifjut jew ċaħda ta' mistoqsijiet. Aħna se nirtinaw parti mill-emenda li għandha x'taqsam mal-introduzzjoni ta' perjodu massimu ta' tweġiba tal-Europol għal mistoqsijiet bil-miktub għaliex għax l-Europol diġa eh, żgurat li jkun hemm komunikazzjoni f'waqta eh, ta' tweġiba f'temp ta' siġġimat. Mbagħad tal-bqija ta' l-emendi għal eh, dak li huwa rappresentant fuq il-bod delegazzjoni Olandiża reġunijiet ta' kontinuità suġġerixxi terminu għal rappresentant ta' 18-il xahar il-ħatra permezz ta' konsens it ikun lantana. Bħala alternativa l-elezzjonijiet bil-maġġoranza sempliċi tista' tkun biżejjed u d-delegazzjoni tipproponi illi rappresentant li jiġi elett mhux se jiġi minn stat membru illi għandu sħubija tat trojka tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lilek. Uh, Grazzi. Issa. Għad-delegazzjoni tal-Bundestag Sinjura Susanna Mistak, MND għal. Mhm. Äh, liebe Kolleginnen, aus unserer Sicht hat die bis... Es ist Kollegi. Aħna fuq dan ir-regoli ta' proċeduri l-esperjenza tujna li jaff kun uti xi bidliet u għalhekk hemm dan numru tnejn. Turi illi l-diskużinju parlamentari huwa strument importanti ħafna u għalhekk essenzjali l entitaj jkollha aċċess għal biżżejjed informazzjoni li tippermetti lil membri kollha ta' dan il-kumitat ikollhom aċċess għal din l-informazzjoni għalhekk aħna suġġerejna artiklu 4 b 2 l-informazzjoni kollha tiġi ċirkolata lill membri kollha tal-kumitat u jiġu rilaxxati dokumenti li mhumiex klassifikati u jintużaw teknoloġiji ġodda sabiex dan ikun jista' jseħħ. Issa, mir Repubblika Ċeka, issu Jaroslav, amendi 3 u 7. Grazzi, Signor President. Aħna tiġġadra ħanna l-idea, tkellimna dwar l-idea wara daw l-emendi f'Bukarest, nħossu li rappreżentanti tagħna fil-JPSG għandhom jieħdu għandhom ikunu bazzati fuq l-istess sistema bħalma il-president tal-rotatorja bekk ħadd ikollu l-opportunità. Kollox jiddependi minn kif ir-rappreżentant tagħna ħa jina taw, x rapporti ħajna tawlom. fl mod rajna rapporti ta' paġna wahda li essenzjalment ma kien jgħidu xejn, ġifiri kollox jiddependi mir-rappreżentant ta' l-istati membri. Fuq it-tieni emendi nħossu li kun utli li nibdlu il-mod ta' kif issir il-votazzjoni għalkemm dejjem nistgħu nsibu konsensus u din hija l-aktar soluzzjoni preferibbli aħna xorta lesti nadottaw il-mod tal-votazzjoni li attualment użata f'Kowsak. Imma jekk lek ma nsibux konsensu se applikaw il-QMV. Grazzi ħafna. Issa mendi mill-Bundestag u Bundestag Ġermaniża, Rumena u Kroata. Signora Florian, il-kap ta' delegazzjoni tal-Parlament Rumen. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna nappoġġaw l-emenda numru 4. Paragrafu 2 dwar id-dritt li ġu jisiru mistaqsija, saħna nishtiqo. Data ta' skadenza ta' siġġimat fissa tweġibiet mill-Europol għal mistoqsijiet tal-membri tal-JPSG. u kol li l-ammissibilità tal-mistoqsijiet ikunu verifikati mit-trojka presidenziali, mux mill-ko-presidenti. presidenti Għax aħjar li kollok xaħġa tiġi verifikata minn erba, milli minn tnejn, minn nis, dejjem ħajkollok iżjed leġittimità. Nixtieq ukoll li mistoqsijiet u tweġibiet jidru fuq IPEX. għaliex il-membri kunu jistaw jaraw jekk mistoqsija tkunx tiġa saret tiġa minn ħaddieħor peress li inti dejjem ħajkollok iżjed u iżjed mistoqsijiet u tweġiba tkun tiġa fuq IPEX u e, ikunu sodisfatti jak din hija ħaġa wkoll li ġiet appoġġata mid delegazzjonijiet Kroati u Ġermaniżi. Importanti illi ikunu il-membri kollha tal kumitzat li jiġu informati sabiex inħarsu il-prinċipju ta' trasparenza. Ħaġoħra li qablu fuqa it-tlet delegazzjonijiet tirreferi għal punt numru 9 artiklu 5. Il-ħatra ta' rappreżentant tal-bord ta' ġestjoni. Ta Għabbazi anke ta' rotazzjoni tal-presidenza Ewropea, presidenza rotatorja. U bekk tkun tista' taħtar membru illi jieħu sem fil-laqat tal-bord ta' ġestjoni. biex l-istat membru ikun jafu kol xinu ma diskussjonijiet li għalin jizvolġu fiħdan il bajta ġestjoni. Ġestjoni dal-artiklu artiklu 9 l naraw li ġie wkoll emendat minn delegazzjoni oħrajn bl-istess skop ukoll. Ġifiri illi jkun hemm ħames xhur, fażijiet ta' ħames xhur. Aħna nitolbu li d-delegazzjonijiet l-oħra biex jappoġġaw l-emenda tagħna għall kunsens jekk mhux possibbli li u kunsens ġifiri, għana l-essin soluzzjoni differenti. Kif issuġġerixxa wkoll id-direttur ta' Borta Ġestjoni. Inti da Bord ta' Ġestjoni ħajkun ma jkun mamul minn membru membru sa' setu tal-kull pajjiż. Għanna xo żewġ membri. Ġifiri wieħed membru li ħor sostitut u żewġ ko presidenti u bekk jiġi mħares il-prinċipju ta' kontinuità. Għax għandek sħubija ta' ħames snin bħala parti mill-bord ta' ġestjoni. Jekk iż-żewġ membri, jiġifieri il-membru sħiħ u s-sostitut jieħdu sem fil-laqa tal-Ewropa li kun jista' jitkellem biss wieħed minnhom. Però nafu li hemm każijiet fejn il-ko-presidenti jistgħu jattendu jew laqgħa jew oħra tal-Bord ta' Ġestjoni. Grazzi. il signora da Silva, ammenda numru 6. Grazzi għawlek edha, eh, Sir President, kollegi, Anna l-interpretazzjoni allura ħan nitkellem bil portugis jina biex nippreżenta l-proposta u l-emenda li qegħdin nipproponu l-artiklu 5 ta' regolament. Mela, eżis kollegi, kif kont qed ngħid aktar kmini fl-aħħar laqa f'Bukarest aħna ilħaqna qisu impass fir rigward ta' rappreżentazzjoni fil-bord ta' ġestjoni tal-Europol u d-delegazzjoni Portugiża proponiet illi ma jkollniex dan il-prinċipju rotatorju għalhekk aħna preżentajna dokumenti u il-proposta tagħna tissuġġerixxi illi jkollna żewġ individwi u rappreżentanti ta' Europol fil-bord ta' ġestjoni maħtura minn min għandu il-presidenza f'dawk is sittur ta' wara ġifieri abbażi tal-presidenza rotatorja. Aħna nixtiequ li dina il-proposta tiġi konsidrata u diskussa bittir li ikollna ftejn bilanċjat li jkun ta' sodisfazzjon għal kulħadd dik il-proposta tagħna. Grazzi. Issa għanna l-Kamra ta' Rappresentanti ta' ċipru. Is-Sur Demetrius Demetriu, u kap ta' delegazzjoni emenda numru 10 kjoġbok. Grazzi. L-emenda tagħna għall artiklu 5 huwa bbażat fuq il-pożizzjoni ta' prinċipju illi semmejna f'Bukarest fi frar meta diskutejna kwistjoni qabel ukoll aħna nħossu li rappreżentant irid ikun maħtur mill-pajjiż tal-Presidenza. Jekk dan il-pajjiż jemmen fil-kontinwità u jixtieq illi jinħata rappresentant mill-pajis ta' qabel mhux problema, imma għandhom il-possibilità illi jipproponu kwalunkwe membri, anke l-membri tal-Parlament Ewropew. Ma jkunu tal-ewwel li jażlu minn ħajkun dan jiena pjuttost ottimist illi ħajkun naqbil unanimu kulħadd ħajappoġġa din proposta. Grazzi. Mill-Iżvezja, is-Sur Peter Leper, il-kap ta' delegazzjoni Svediża. Amendi, 11 u 30. Fuq dispożizzjoni tal-ħatra tal jpsg aħna niproponu illi kollok ordni awtomatika skont min jirrappreżenta il jpsg bħala servatur fil- Bart ġestjoni, laqta l-Bart ġestjoni tal ewropol aħna ma nishtuqx diskussjonijiet twal f'kull laqa għal dan ir rappreżentant minn flok il-ħin jista' jintuża b'mata aħjar billi eh, niddiskutu x-xogħol. Aħna nifmu bisħieħ il-laqa li saret u l-argumenti maħna nħossu illi Kull delegazzjoni nazzjonali għandha jkollha l-opportunità li tiddeċidi i x'inhu mal-kompiti prioritari u li kollhom jaraw bajnejhom kif jaħdem dan il-bord. Aħna inħossu koll illi Fil-gwar ta' proposta ħra minna tal delegazzjoni svediza dwar il-kondizjoniet fuq it-tħul fis seħħ u revizjoni ta' regoli ta' proċedura, Nipproponu li nibdlu dak li għanna f'artiklu 6.1 sabiex l-emenda ta' regoli ta' proċeduri għasħul fis seħħ isiru biss ftit wara ftit qasir żmien wara li ġu adottata u bekk nevitaw li kollok amendi adottati flaqa' illi idumu ma jidħlu fis-seħ. Umbagħad skont artiklu 6.2 dan huwa marbut ma' perjodu ta' żmien partikolari u regoli u proċedura speċjali. Da grupp ta' skrutinju għadu fil-bidu tiegħu u għalhekk ovvjament wieħed irid jara proċeduri varji biex jara x'jaqbillu. Issa ovvjament ir-riżultat mhux dejjem ħajkun magħruf, għalhekk ikun hemm bżonn. Illi wieħed jieħu approċċ partikolari għal dan ir-regoli ta' proċedura fejn ikun lest illi um, jittestja aħjar il-possibiltajiet kollha. Grazzi. Thank you. And then European Parliament delegation, Mr. Chris Peters, Vice Chair of... Uh, Grazie ħafna issa. Fuq emenda numru 12, Peter. Grazie President, jien nista' ngħidlek illi il-pożizzjoni tal-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fir rigward tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol għandna pożizzjoni ċara ħafna għalina dawn ridu jintazlu mill-membri sħaħ, inkluż ovvjament tal-Parlament Ewropew għal perjodu ta' 18 xahar u b'estensjoni ta' 6 xhur imma. L-emenda ta' l-Olanda, l-artiklu 3.3 id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew ma taqbilx magħhom daw, mentri artiklu 2, emenda 2 artiklu 4 wieħed A, hemmhekk aħna naqblu parzjalment ma' din l-emenda għandna xi mistoqsijiet dwar x'għandna nifmu biha meta naqraw li dana il mozzjonijiet proċedurali ġodda kien hemm mistoqsijiet fuq il-kontenut. Ta' dan l-element ġdid. u nixtiequ li kollna daqsxejn iżjed kerifika fu għadin artiklu 3, emenda 3 artiklu erba wieħed e, emmek, delegazzjoni ta' Parlament Ewropew ma taqbel xejn ma din l-emenda. Kien hemm diskussjoni fil-Bratislava f'April 2017 u ma nistgħux naċċettaw din l-emenda. Emenda erba' fuq artiklu 4.2 u dritt li saqsi mistoqsija, id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew tista' tappoġġa partijiet mill lavenda fil-prinċipju imma forsi ma hemmx bżonn li jinbidlu ir-regoli ta' proċeduri għaliex għandek gwida illi ndbatet propju l-ġimma li għaddit lill membri kollha u ħafna mill-elementi f'daw l-linji gwida Eh, jinsabu hemmhekk ġifiri, ma naħsbux li hemm bżonn allura nadattaw ir-regoli ta' proċedura. Imbagħad emenda 5 artiklu 4.2. Hemmhekk il-delegazzjoni tal Parlament Ewropew tista' taċċetta fil-prinċipju għal parti mill-emendi imma ma taqbilx ma' test. Imbagħad fl-aħħar mhux l-inqas emenda 13 dwar artiklu 6 l-aħħar dispożizzjonijiet, hemmhekk il-delegazzjoni tiegħi ma taqbilx ma l-emenda li qed tiġi proposta mill-Iżvezja. Dik hija l-pożizzjoni, Sinjura President, ta' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Mela ħafna mill-interventi kienu jitrattaw bidli tal regoli tal proċedura, għalhekk issa nistgħu naraw jekk għax delegazzjoni li jixtiequ jitkellmu żewġ minuti għal kull intervent jekk iġobkom. Mela, flordi ta' kif irċivejna talba għall-intervent. Delegazzjoni Ungeriża, l-għanet, is-sur Istvan. parlamenti ellenőrző csoport. Grazie, grazie ħafna. Pala kap ta' delegazzjoni tal-Ungerija għal dak illi kienem flittra ta' 6 ta' Mejju għal ħatra ta' membru tal konsil ta' ġestjoni kien hemm il-lok illi mpoġġuha bħala punt fuq l-aġenda. Grazzi eh, tal-li faċilitajtna il-ħidma tagħna u d-delegazzjoni Ungeriża aħna nkomplu niddefendu il-fatt illi id-definizzjoni u t-tul tal-mandat xi ħaġa illi hemm bżonn kunsens fuqha u xi ħaġa li jeda fuq medda twila ta' żmien. Għal dik li jagħmel l-ħatra ta' membru waqt li aħna nigarantixxu l-fatt illi nitkellmu fuq il-kontinwità ġifir il-fatt li nagħtu segwitu. Hemm programm ta' trojka ta' 18 il-xar u għalhekk għandna bżonn nallinjaraw ruħna wkoll anke fuq level nazzjonali. Grazzi. Issa, Is-sur Miroslav Lenuta mir-Repubblika Ċeka. Grazie ħafna, Signora President. Nista' nikkonferma ma dak il qal kollega tiegħi mill-Kamra tar-Repubblika Ċeka li tkellem aktar kmieni aħna Naqblu li membri tal-JPSG għandu jkun rappresentat mill minn membru ta' trio. Però mhux għal 18-il xahar, għal 12-il xahar, naqblu wkoll ma' reviżjoni tar regoli ta' proċedura li jkunu simili għal dr. kowsak Nittama u koll li rnexxinna nsibu konsensus u li ma konniex bżon nirrikorru għal QMV spess. Grazzi ħafna issa l-Irlanda. Grazzi, signor President. Mela, l-opinjoni tal-delegazzjoni Irlandiza fuq il-rappresentant tal-JPSG għal-Bord tal-Europol li kien suġġett għal dibattitu dettaljat u konsiderazzjoni mill-Kumitat tal-Ġustizzja u Gwarjanza tal-Parlament Irlandiż li minnu ġejja delegazzjoni tagħna. Hija l-opinjoni unanima tal rappreżentanti Irlandiżi illi rappreżentant għal bord ta' ġestjoni jiġu nominati mid-delegazzjoni tal-Istat membri li attwalment ikollha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-mandat ikun għandu jkun limitat għal sitt xhur tal-Presidenti tal konsil bi possibilità li jkun hemm estensjoni għal ċertu ċirkustanzi jekk pereżempju l-pajjiż li għandha il- presidenza ma tixtieqx għax raġuni oħra tieħu dik il-pożizzjoni hemmhekk ukoll. Naħseb li dan huwa l-aktar approċċ ekwu għaliex tagħti lil kull stat membru l-istess opportunità ta' parteċipazzjoni fuq il-bord ta' ġestjoni huwa l-aktar trasparenti wkoll bħala approċċ u jippermetti d-delegazzjonijiet nazzjonali sabiex jippjanaw anke minn qabel għal meta jkunu ħajjeħdu ir-rwol. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi ħafna. Mela għanna kontribuzzjoni bil-miktub mid delegazzjoni tal-Assemblea Nazjonali ta' l-Slovenja. Iżda memx prezentazzjonijiet. Għax l-Assemblea Nazjonali miex, rappresentanta miex eh, prezenti. Issa, inkomplu bl-iskambju ta' opinjoniet dwar il-bidliet eh, fil-regoli tal-proċedura u għanna diversi kellima li xtiq jitkellmu sur Appal minn Polonia jek joġbok l-ewel. Jek joġbok. Grazzi, grazzi ħafna. Jiena naħseb li importanti huwa li l-Europol mhux biss tkun effettiva iżda trasparenti wkoll aħna nappoġġaw l-emendi kollha kemm huma jiġifieri illi l-emendi jew il-komunikazzjoni indirizzata mal-, mal l oropol tkun eh, indirizzata kemm jista' jkun lill persuni kemm jista' jkun malajr. L-Europol għandha tkun eh, trasparenti, l-persuna li għandha taħdem fl-Europol għandha jkollha biżejjed ħin biex tidra l-istruttura, l-proċeduri fl-Europol u bekk aħna nappoġġa perjodu ta' 18 il-xar għal pożizzjonijiet tal-ġestjoni fl-Europol. Thank you. And then Grazzi. Sir Imar mill-Ġermanja issa. Jek jogħġbok. Signora President, grazzi dwar l-artiklu 4.1 tal-regoli tal-proċedura. Aħna għanna inkunu nistaw nresqu suġġerimenti għal agenda biex u nħejju il-rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti dwar jekk impoġġu jew inneħħu punti eh, fuq l-aġenda um, ehm, sa ġimate qabel il-laqa. Apparti minn hekk nixtiequ li jkollna l-possibilità illi jinbidlu l-aġenda waqt id-dibattitu. Per eżempju, jekk inti tinduna illi fl-aħħar tal-laqa għandna punt importanti li se jkollna dibattitu fuq u iżda n-nies iridu jieħdu ajruplan Dan il-każ nistgħu nitolbu biex il-punt jitressaq iżjed eh, qabel bekk tkun tista' tbiddel l-aġenda waqt il laqgħa stess bħala membru tal-bord tal-kontroll nixtiequ jkollna iżjed possibilità li jkollna impatt fuq l-aġenda. U għalhekk nixtiequ imbidlu l-erba' wieħed. Signora Daly, mill-Parlament Ewropew issa. Le, ma tixtieqx titkellem tajjeb? Sir Larnet, mill-Estonja issa. Grazzi ħafna, President. L-Estonja tissuġġerixxi f'rigward tal-ħatra tal-membri tal-bord tal-amministrattiv u anki f'rigward tal-, tal tal-mandat illi il-membru jkun wieħed ta' trojka, ta' rappreżentanti ta' trojka preferibilment u jiġi maħtur għal 18 xahar. Għaliex? Għax la darba persuna tiġi maħtura mill-kumitat tagħna ikun jew tkun tista' titgħallem kif jaħdem il-bord u effettivament ikun jista' jikontribwixxi fix-xogħol li jsir. Grazzi ħafna. Sur Kakopols mill-Greċja issa. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. il-parċipazzjoni tal-GPSG u tal-Bord tal-ġestjoni huma importanti ħafna biex jatun jiprovdu l-informazzjoni l-nax peress li din il-kwissjoni hija speċjalizzata ħafna u biex jiżguraw li rappreżentant tal fuq il-bord ikollu iżjed esperjenza warfin aħna rridu insibu l-bilanċ it-tajjeb bħala l-kap ta' delegazzjoni grega jiena nemmen il-periodu ta' 12 xhur 12 xar huwa bilanċat għax dan ifisser li r-rappreżentanti kollu għarfin u ikollu idea tal-kwistjoni iżda anki bekk jipprovdi l-informazzjoni tajba l jpsg frigward tal-bord ta' ġestjoni. It-tieni punt li xtaqt nsemmiħ għandu xaqsam mal-teħid tad-deċiżjonijiet Eh, jekk għanna jkonna l-konsens jew l-unanimità għabbażi ta' regoli tal-proċedura. L-konsens huwa prinċipju bażiku tal-kooperazzjoni u għalhekk għandna nħarsuh bħala prinċipju anki meta jkun nuqqas ta' qbil kif eh, ġara fl-aħħar laqa f'Bukarest. Lan tagħna għandu jkun li niksbu l-unanimità permezz tad diskussjonijiet u fejn niprofaw nsibu il-pozizjoni komuni, pero jekk ma nistawx niksbu l-unanimità kif intqal jista' jkun hemm vot u id-deċiżjonijiet jittieħdu jistgħu jittieħdu maġġoranza kwalifikata bbażi ta' tliet kwarti kif iseħħ f'kosak. Grazzi u Sur Sapatoskos għall-Litwanja l-aħħar kellim. Jekk jogħġbok. Mikrofonu għal-kellim. Tajjeb, skużawni. Id-delegazzjoni Litwana tixtieq tappoġġa terminu ta' 18 il xar għal rappreżentant fil-bord ta' ġestjoni għax il-parteċipazzjoni ta' trojka hija importanti ħafna fil-bord ta' ġestjoni. Dan jgħajna biex niżguraw il-kontinuità. Aħna maħniex qed nifmu sew il-proposta ta' 12 xahar. Mbagħad trid tistaqsim min se jkun rappreżentat il-Presidenza attwali, il-Presidenza ta' qabel jew dik tal-ġejjeni u l-periodu ta' 12 xahar fl-opinjoni tagħna hija periodu qasir wis eh, għax ma tistax tiżgura il-kontinuità u bekk il-proposta tagħna hija ta' 18 il xahar Grazzi ħafna. Membri, eżis membri, grazzi ħafna għall-emendi mresqa minnkom il-kontribuzzjoni tagħkom u kummenti wkoll se nkomplu d-dibattitu għada u issa se ngħaddu għall punt li jmiss fuq l aġenda tagħna l-iskambju ta' opinjonijiet mas Sur Vivjorovski assistent supervisor għal supervisor ta' protezzjoni ta' data Ewropea u l-professur François Pellegrini, il-president tal-Bord ta' Kooperazzjoni fl-Europol. So please, if you may, if you may, we are now up to the final part of this afternoon and Mela, wasanna l-aħħar parti tas sessjoni tal-lejla eżat eżatt qabel riċeviment. Fis-seba se niltaqgħu fil-post fil post tal- tal-istorja Ewropea iżda għad fadlinna punta sustanza, jiġifieri rapportar lura mis-supervisur tad-data, ta' protezzjoni tad-data u il-Bord ta' Kooperazzjoni tal-Europol huwa essenzjali u għanna żewġ kellima hawnhekk il-supervisur, il u il-professur Pellegrini li se jirrapporta dwar punt ieħor. Qabel ma nippreżenta l każ nixtieq u niġbed l-attenzjoni tagħkom għal dan nixtieq namel ħaġa li ġejt sforzat, namlu sfortunatament pala eh, l-Komitat tal-Libe u tal- eh, fil-Parlament Ewropew fl-ewwel okkażjoni kellna l-ewwel laqgħa uffiċjali ordinarju tal-Kumitat tal-Libe eh, fl-ewwel laqgħa wara s-sajf. Waqt il-vakanzi tas-sajf aħna kellna ehm, um, informazzjoni terribli dwar il mod tal- tal tad tal-data tal-protezzjoni. Um, kien ħadem dan il-post tal-laqħar ħames snin u Surġani Butarelli kien l-ewwel um, supervisur ma' Sir Peter Hastings fi żewġ kapaċitajiet bħala um, umbat bħala supervisur tal-data u kien jattendi regolarment li dawn il-laqat tal-komitat u kien ikollu skambju regolari ta' opinjonijiet um, intensivament fl-axħar erba' snin u qudiem il-komitat u u kien jħossib il-protezzjoni il tad-data, il-privatezza u l-konfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet ta' ċittadini Ewropej Uddim l-istituzzjonijiet Ewropej li inkludi l-Parlament Ewropew u bekk il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem ta' ċittadini Ewropej illi jinsabu fil-Karta tal-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea u bekk qabel ma ngħaddu għal din il-laqgħa jiena tlab tal-minuta silenzju għal Gianni Butarelli illi kien jagħmel xogħol b'mod eċċellenti sal-aħħar minuta ta' ħajtu. u kien ikkompli bl-aħħar qabil ta' kapaċitajiet tiegħu għalkemm il-marda li kellu serqitlu ħajtu b'dan il-mod. Aħna tkellimna dwar, dwaru f'konferenza fi Brussell u bekk inselmu l-memorja tiegħu minuta silenzju qabel ma nibdew fuq dan il-punt fuq l-aġenda. Thank you so much. Thank you so much. Ringrazzjakom, Sinjuri, għal din il-minuta ta' rispett. U bekk naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Fej se nisimaw mill-żewġ panelisti li għanna unek. L-assistent supervisur Sur Vivorowski u mill-Professur Pellegrini. Ħanfakkarkom biss, Sinjuri, li supervisur tad-Data eh, Ewropea l-istituzzjoni eh, rilevanti li jam il monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-regolament tal tal-Europol li għandha x'tasam mal-drittijiet tal-minnem tal-ċittadini Ewropej, speċjalment fil-gwad tal-proċessar tad-data u il-bord u jagħti parir għal fuq din kwistjoni fejn jaqdu l-autoritajiet nazjonali fil rigward sorveljanza u dak Ewropew fej joħroġ opinjonijiet u rakomendazzjonijiet il-bord ta' kooperazzjoni u l jaħdmu flimkien daw mod tajjeb, laxkil, kif smajna fl-axħar laqa tal-GPSG fi frar. Dan u apprezzat ħafna fejn nżommu f'moħħna l-importanza tal-riproċessar tad-data. Iżda ħan nisimgħu eh, fuq il-rapport eh, dwar l-axar sitt xhur ta' kooperazzjoni l-ewwel se nisimgħu minn Sur Vivorovski u mbagħad wara Sur Pellegrini u bekk inħabbar li se jkun hemm round ta' mistoqsijiet u tweġibiet u bekk nissuġġerixxi illi tiktbu illi eh, illi tixtiqu titkellmu u mbagħad inżiduk fil-lista mal-lista biex tkun tistgħu titkellmu wara l-preżentazzjonijiet. Isur Vivorski għandek 12 minuta jew xi ħaġek. Bi wieħed u ieħor grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura President, membri onorevoli tal-Parlamenti Nazzjonali u l-membri tal-Parlament Ewropew u privileġġ nura lija li qiegħed hawnhekk biex nagħtikom ir-rapport dwar l-attivitajiet tal-supervisur tal-data protezzjoni e, tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar sitt xhur. Jiena e, nixtieq li ma għamiltux jiena xtaqt li Giovanni Butarelli jitkellem kif dejjem għamel waqt laqat ta' dan il-grupp. Jiena qed nara l-biċa kbira tal-persuni li parteċipaw fil-laqat tal-grupp iżda għandna xi membri ġodda wkoll membri ġodda tal-Parlament Ewropew u bekk se neġa' nisħaq illi il-supervisur tal-data tal-prozzjoni data hija marbuta mal- mal kwistjonijiet tal-President tad-Data għall-istituzzjonijiet kollha u l-Aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea taħt ir-regolament is-soltu li huwa eh, maħruġ għall-istituzzjonijiet Ewropej li huwa simili għall-regolament tal-protezzjoni tad dejta iżda f'dan il-każ għandek parti partikolari speċjali fir-regoli li tiġi mir-regolament tal-Europol. U fl-istess waqt Aħna namluħ dan b'kooperazzjoni mal-Autoritajiet Nazzjonali ta' Protezzjoni ta' Data għal raġunijiet ovvji aħna namlu sorveljanza tal-istituzzjoni stess waqt li biċċa kbira ta' data li tkun fidejn din l-istituzzjoni tiġi mill-livell nazzjonali u mbagħad tiġi proċessat fuq il-livell nazzjonali l-ewwel net u mbagħad f'ħafna każijiet anki ir-riżultati ta' kollu imur fuq il-livell nazzjonali u bekk l-indipendenza ta' sorveljanza fuq dan iż-żewġ livelli mill-ewwel ta' Mejju tal-2017 qed nipprovaw naħdmu da' kollu flimkien grazzi għal rispett li tajtu rispett li tajtu l-Giovanni Buttarelli nixtieq eh, nassigurakom illi se jkun hemm il-kontinwazzjoni tax-xogħol tiegħu fl-IDPS kif huwa maħsub taħt regolament tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jiena ġejt il mal Giovanni Buttarelli għall-istess terminu ta' żmien sal-5 ta' Diċembru ta' din is-sena sal mill-2019 għandna bekk naħtru il-supervisur il-ġdid ukoll l-sfidi għal sorveljanza tal-proċessar tad-data fil- fl-inforzar tal-liġi u ma marufin minnkom kolla u bekk minix se naħli dan il-ħin biex nisħaq fuq dan il-punt. Iżda nishtiq nisħaq però l-fatt li kull ma jmur għanna ikbar bażit ta' data u risorsi fidejn l-autoritajiet tal-inforzar tal-liġi u l-sistemi tal-IT kull ma jmur jisiru iżjed komplikati Is-sistemi tal-IT, is-sistemi eh, tal-informazzjoni użati mill-Europol, ovvjament, qed iservu l-Europol stess u koll l-għaniet tijaw iżda jippermettu l-kooperazzjoni mal-Pulizija u l-Awtoritajiet tal inforza tal-Liġi fil-pajjiżi u dawn huma żewġ partijiet tal-istess storja. Il-kooperazzjoni mal- mal-Bord ta' Koordinament eh, rappresentat Sur Pellegrini permettinna nagħmlu hekk f'kull livell. L-attivitajiet eh, fl-aħħar xhur li ziet importanti jistgħu jiġu maqsumin f'partijiet il-kooperazzjoni u mbagħad l-attivitajiet ta' sorveljanza. Il-parti ta' kooperazzjoni tikkonsisti fil-kooperazzjoni pratikament ta' kuljum mal-Europol u mat-timijiet emmek dawk li jaħdmu fuq il prozzjoni ta' data direttament u mbagħad dawk li qed jaħdmu fuq sistemi ta' data użati mill-Europol. Il-istruttura ewlenija hawnhekk hija bażata fuq il- il-rabti il kuntatti ta' kull xar organizzati mill-IDPS u mill-Europol u f'dawn il-laqat nipprovaw naħsbu dwar l-affarijiet li rridu nżommu f'moħħna għal ġemat li ġej ta' wara. l awtoritajiet ta' sorveljanza però uh, jieħdu iżjed ħin għalina. Uh, nibdew bil-parti tal-informazzjoni li trid tingħata mill-Europol għal awtoritajiet ta' sorveljanza illi jiġu mill-attivitajiet operattivi u mill-trasferimenti possibbli lill pajjiżi terzi il-proġetti il tal-analiżi eh, huma uh, partijiet ewlenin tal-din attività tal-Europol li qed naħbu fuqha kollu parti minn dan il-proġetti tal-analiżi um, ehm, jiffokaw fuq il-reati partikolari bħal pereżempju il-traffikar tad drogi, pornografija ta' tfal, il-, il, il il-reati fuq il-propieta u l-Europol u oħrajn u l-Europol trid tinforma li DPS kull darba li eh, jiftħu jew jalqu xi attività. F'kull darba eh, informazzjoni trid tingħata lil trid tingħata informazzjoni trid tiġi eh, mogħtija lil DPS skont ir-regolament fi żmien raġonevoli m'hemmx limitu ta' żmien kif għandna fil-GDPR iżda nieħdu l-informazzjoni mingħajr domain mill-Europol. Il-trasferment ta' data l pajjiżi terzi illi fejn memx mumiex adegwati jew memx xiftejn ehm, maħsub għajr fi situazzjoni eccezjonali, per eżempju fil-appoċ ta' xi investigazzjonijiet, dan il-każ huwa permess li l-informazzjoni tintbagħat barra mill-Europol u l-IDPS irrid jiġi informat dwar dan. Il-konsultazzjoni in ġenerali dawn huma situazzjonijiet fejn aħna nipprovaw najnu l-Europol fl-attività ġenerali tal-istituzzjoni. Il-konsultazzjonijiet u l-eżempju ta' dawn il-konsultazzjonijiet mill-aħħar xhur huma l-arranġamenti tal-ħidma model ma' pajizi terzi biex niċċaraw il-dispozizjoniet li applikaw għall-iskambju tal-data mhux personali u anke f'rigward tal-iskambju tad-data personali jekk l-Europol ikolla bżonn eh, tuża derogi fir regolament tal-Europol taħt l-artiklu 25. Umbat minn marzu tal-2019 aħna provajna nevalwaw xenarji kollha uh, marbutin mal-Brexit, uh, inkluż uh, il-possibilità sfortunata li konna situazzjoni tal-Brexit li kun bil-no deal fil-proċessar tad-data l-Europol u tal-autoritajiet fil-Renju Unit aħna Ipprovajna nħejju soluzzjonijiet li jistgħu jaħdmu mill-ewwel jum fil-kooperazzjoni fil-ġejjeni ma' dawn l-entitajiet ovvjament. Regoli ta' din kooperazzjoni jiġu mħejjin mill-Europol u mill-Bord tal-ġestjoni tal-Europol iżda niprofaw nevalvaw dan il-qasam ukoll. Eżempju ieħor fejn għandna konsulenza mal- mal-autoritajiet tal-sorveljanza għanna il-units finanzjari li għandhom jistabilixxu rabtiet firgwad ta' transazzjonijiet finanzjari sospettużi u eh, firgwad tal-attivitajiet kriminali marbutin biex liġġildu l-ħasil tal-flus, l-skambju tal-opinjonijiet u eh, tiġi organizzata fil-field net kollha kemmu, kollha kemmi fil-dan il-network illi jiġi operat mill-Europol stess. Kenna niddiskutu il-soluzjoni ta' Turin, ta' Torino u anki ma' l-istituzzjoni stess u u ma' l-autoritajiet ta' sorveljanza fil-pajizi għax aħna sibna li hemm differenzi serji fid-definizzjonijiet dwar x'inhuwa sospett sospettat. Meta l-persuni sospettati huma biss fej tista' tiġi um, tiskambja il-data. Nasab li sur Pergrini se jitħol dan il-punt kena konsultazzjonijiet u koll dwar meta l-Europol bissibu jgħamil attività ġdida tal-proċessar ta' data jew jew frigwad tal-riskju sinifikanti frigwad tal-individu għanna bżon tal-evaluazzjoni ta' data li għanda tiġi evalwata f'dan il-kas u irrit ikun hemm konsultazzjoni minn qabel mal ipts u kellna sitta bħal dawn eh, fis-sena li għaddiet. L-aħħar opinjoni kienet mill settembru ta' din is-sena frigwa tal-modi tal-aċċess għall europol għad data tal-PNR skont il-direttiva ehm, xirqa aħna bdejna eh, l-inkjesti fuq l-inizjattiva tagħna fil-gwad tal- attivitajiet tal-supervisur u aħna bdejna wkoll sissa fl-2019 erba inkjesti ta' dan it-tip. L-ilmenti għandi nammetti li jena sorpriz ma ftit, numru ftit li jem tal-ilmenti frigwat tal-IDPS sissa kena biss tnejn eh, ilmenti ammissibli illi daħlu frigwat tal-investigazzjoni tal-uffiċċju U firgwa tal-ispezzjonijiet, l-aħħar parti tal-prezentazzjoni tiegħi illum il-bażi il ovvjament tal-attività tal-IDPS firgwa tas-sorveljanza qed nagħmlu awditjar fil-fond tal-aspetti legali u tekniċi tal-proċessar tad-data sissa għamilna tliet ispezzjonijiet annwali l-aħħar f'Ġunju li ġie processat, id-dokumenti ġew preċessati fl-uffiċċju tal-IDPS fejn ifokajna fuq il-floqsma tal-terrorizmu, il-ħasil tal-flus, u l-attivitajiet illegali fuq dark web u oħrajn u anke fil-gwal ta' trasferiment tal-data tal-pajzi terzi u l-prassi ġodda tal-istati membri biex ibatu data, volum kbir tad data sal-Europol u riżultati minn dan, dan pala riżultati konna um, ammont kbir ta' data personali għal għall-autoritajiet fuq livell nazzjonali fil-investigazzjonijiet fil, fil kriminali. Aħna studjajna wkoll il-metodoloġija tal-Europol u kontrollajna l-implementazzjoni rakkomandazzjoni ta' qabel għamilna dan flimkien mal esperti fuq livell nazzjonali illi ħadu sem f'dan il-rapport ta' ispezzjoni jintbat lill-direttur eżekutiv tal-Europol u tqassam mal-bord tal-koordinazzjoni. U aħna kena ispezzjoni immirata li tkun ta' interessa kom, ġifiri fuq il- fuq il-programm tal-finanzjament tal-terrorizmu TFDP ftejn mal-Istati Uniti għamil dan din l-ispezzjoni għamilniha fi frar ta' din is-sena lan kien il-verifika tal-wol, għall-Europol taħt il-ftemi ta' ADFT li il-verifika tal-talba illi titba taħt il-SWIFT u l-Europol m'għandix aċċess għall komunikazzjoni fih innifsu u aħna ħriġna tmien rakkomandazzjonijiet firgwat tal-verifika tal tal-metodi li jintużaw fl-Europol. Il-rapport ġi klassifikat eh, bħala taħt sigretezza għax bħala sigret minħabba l-aspettativi minnaħa Amerikana iżda għada kif ġi deklassifikata u bekk se tiġi publikata fuq il-website tal-IDPS, dan inkludi rakkomandazzjonijiet, b'eċċezzjoni ta' wahda waħda nija illi deċidejna illi għandha tibqa klassifikata minħabba il- il-karattru tekniku tiegħu. L-IDPS se jisegwi mill-viċin l-implementazzjoni ta' dan rakkomandazzjonijiet waqt din l-ispezzjoni u bekk Dawna huma l-affarijiet li żed importanti li saħħu fl-aħħar xhur jiena lest imwieġeb kull mistoqsija li għandek fil-waqt dettalji ta' dan dawn l-attivitajiet. Grazzi. Vivorovski, now we hear from Professor Pellegrini. Issa għaddu l-kelma lill-Professur Pellegrini li huwa il-kap anzi il-President tal-ECB, l-Europol Cooperation Board. Jekk joġbok. Għandkom ukoll it-talbiet il-possibilità ta' talbiet bil-miktub għal dawn il-kellima. Grazzi ħafna, President. Grazzi ko-presidenti, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, Sinjuri, bħala President tal-Europol Cooperation Board ECB pjaċir għal u għanur għalja li namil rapport fuq il-azzjonijiet u perspettivi reċenti tal-ICB bħala segwitu għall-ewwel rapport tiegħi f'Bukarest fi frar. Kif tafu, mitħul fis seħħ tal-regolament tal-Europol tal-IDPS bħala superviżur tal-, -Europol, tal Attività ta' proċessati data personali mill suzzjonijiet u entitajiet u aġenziji tal-Unjoni Ewropea jessa l-autorità kompetenti għal monitoraġġ ta' kemm il-proċessat data jkun legali mingħata tal-Europol. U l-involviment tal-DPA sanzjonali jibqa' essenzjali xil-biċċa kbira ta' data eh, miġbura u proċessata toriċna mill-Stati membri u għalhekk mbagħad tinbagħat lura lilhom. Għal din ir-raġuni L-artiklu 45 tar regolament tal-Europol stabilixa l-Europol waqqaf il-Europol Cooperation Board kompost mill dps u id-DPAs nazzjonali hemm kollaborazzjoni li ħalet il-frott fl-ICB manna fl-artiklu 44-45 tal-regolament tal-Europol li permetti supervizjoni koordinata tal-flussi tad data diretti lejn l-Europol jew maħruġin minna essenzjali biex tiżgura rispett tal-proċessar tad data tal-Europol għafas ta' protezzjoni ta' data speċifiku maqbul mill-kolleġislaturi fuq il-lat operazzjonali li CB jizom grupp ta' esperti nazzjonali parteċipaw fl-ispezzjonijiet konġunti kollha tal-Europol organizzati mill-DPS. Din il-kollaborazzjoni operazzjonali turi li huwa essenzjali li wieħed iżomm l-arfin preċiż ta' funzjonament tal ewropa fost id dpa nazzjonali għax tgħinhom biex jagħmlu l-ispezzjonijiet tagħhom stess fuq livell nazzjonali u tipparteċipa fiż-żamma ta' netwerk pan-Ewropea ta' arfin u ta' rapporti professjonali li tlaħmu mbagħad din il-komunità. L-ICB tintaqa' kull sitt xhur u fl-aħħar laqgħa ta' 8 ta' Mejju tal-2017 ġifiera din is-sena li sibi adottat il rapport ta' attività għal sena għas snin anzi 2017 tal-2018 kif ukoll verżjoni aġġornata tal-programm ta' ħidma għal snin 2018 tal-2020. Issibu f'dawn iż-żewġ dokumenti sintesi tal-attivitajiet tal-passat, attwali u futuri Issa se nitkellem fuq xi minnhom. Li sibi reċentement ħaġet opinjonijiet fuq żewġ suġġetti relatati. Fi frar tal-2019 ħarġet opinjoni fuq il-European Tracking Solution jew l-ETS dan huwa proġett li jwissi fuq ir-riski ta' skambju illegali transkonfinali ta' data ta' geolocation u tirrakkomanda lil kol-leġislatura biex jaħdmu mod urġenti lejn il-ħolqien ta' bażi legali adegwata. Dan ix-xar li sibi batet lill-President tal-FIU tan-netwerk ta' unitajiet ta' informazzjoni finanzjarji l-opinjoni tonkludi l-impossibilità tal-FIU.net li tibbenefika mill-infrastruttura teknika tal-Europol għal skambju ta' data għax il-kategoriji ta' data mabula ma jidrux konsistenti mal-mandat tal-Europol. F'dawn iż-żewġ każijiet jittider il-ħdieġa li tiżgura il-bażi legali u mezzi operazzjonali għal proċessar biex niżguraw l-effiċenza ta' strumenti ad hoc tinforzar tal-liġi kif ukoll drittijiet tal-persuni fejn id-dejta personali tagħhom tiġi proċessata. U għalhekk huwa essenzjali l kull proċessar futur u kull dmirijiet addizzjonali min-naħa tal-Europol jibqgħu fil-mandat tal-kompetenzi u tal-qafas legali kif ġie maqbul mill-kolleġislaturi. Kull proċessar li mur lilin mill-mandat attwali mbagħad ma hemm bżonn liġi definit skont il-liġi l kwistjoni ta' mandat adegwatu supervizjoni mhuwiex limitat għal dawn il-każijiet Hemm bosta files ġodda operazzjonali kif ukoll sistemi ta' informazzjoni pjanati fil-qasam ta' files ta' sovranità bħal pereżempju l-ETIAS, European Travel Information Authorization System jew l-EES, is-sistema ta' dħul u ħruġ. Ukoll eh, jidher xi eh, żvilupp fl-interkonnezzjoni, l-interoperabilità ta' ħafna ma' dawn il-files inkluż l-EIS. Dan il-qasam interkonnessjoni fjan nifissa proċessar illi titlob superviżjoni adegwata biex tiżgura proporzjonalità u l-inforzar tradittijiet fondamentali tal-individwu. Wieħed mill-istrumenti ewlenin imma f'in mill-GDPR huwa ADPB illi natat personalità legali u għandha lan li tiżviluppa il-dottrina ta' protezzjoni ta' data Ewropea kif ukoll livell ola ta' kooperazzjoni e konsistenza fost il-partijiet interessati kollha u fid-dawl ta' dan il-qafas il-ġdid il-kolleġislaturi Ewropej definow tradittora għall-integrazzjoni ta' SCGs li ma' gruppi ta' kwadrazzjoni ta' supervizjoni ad hoc separati ta' informazzjoni ta' sistem ta' informazzjoni ta' sovranità tal-Unjoni Ewropea esistenti bħal pereżempju il-Customs Information System, l-Eurodac, il-Schengen, il-SIS, kif ukoll il-VIS f'qafas konsistenti li twaqif ta' supervisjoni koordinata taħt il-kappa tal-IDPB bdiet fir-rikas ta' regolament 45 zbarra 2001 li qed tiġi diskussa fil-grupp tal-inforzar tal-EDPB għal dawk li hija segmentazzjoni operazzjonali, regoli interni u arranġamenti ta' ħidma. Dan il-modell il-ġdid ta' supervizjoni koordinata se tiġi mafqa formalment f'dan l-IDPB sal-ħata din is-sena li s-sibiet konsidraw bajn favorevoli l-inklużjoni futura f'dan il-proċess għax jista' jġib miegħu iktar konsistenza u koeżjoni fl-attivitajiet ta' supervizjoni tal-sistemi ta' informazzjoni sovranità tal-Unjoni Ewropea. Amenda għar regolament tal-Europol tkun neċessarja però biex din l-integrazzjoni ssir realtà. Dan fil-ħin dovut meta l-modell ġdid ikun operazzjonali bisħiħ biex hekk ikun hemm rispett effiċenti u tajjeb tal-missjonijiet devoti l-ECB bħala priorità tagħna. Għadhom l-missjonijiet tal-ECB hija li l-protezzjoni ta' suġġetti ta' dejta u l-eżerċizzju ta' rittijiet tagħhom ikunu iktar effettivi u għalhekk. Bosta punti fil-programm ta' ħidma tagħha issa spiċċaw kellhom bħala għandna ġurnament ta' dokumenti diretti lejn il-pubbliku ġenerali bħal pereżempju il-fuljet Know Your Rights u kunaf id-drittijiet tiegħek. U għalhekk is-suġġetti tad-dejta Eh, forsi jiskantaw jew eh, jkunu mitlu fil meta jaraw kemm hemm sistem tal-Unjoni Ewropew kemmem kemm hemm proċeduri biex eżerċitaw id-drittijiet tagħhom u dan qabel ma l-SCG semlu parti mill-qafa supervizjoni komuni hemm bżonn ikun hemm eh, portal aċċessibbli komuni li ġie mwaqqaf biex hekk jiffaċilita l-eżerċizzju ta' drittijiet ta' suġġetti ta' data, informazzjoni rilevanti, ikun ma tkun li ma s-sistema. Eh, minkejja dawn il-kwistjonijiet eh, l-ICB ħerqan pateċipa f'dan il-proġett ma' l-IDPB u din ħaġa iktar fattibli l-IDPS huwa provveditur ta' servizz tekniku għaż żewġ entitajiet. Suġġett ieħor li dejjem qed jiżid fl-importanza tiegħu għandu x'aqsam l iskambju ta' data bejn l-Europol u l-pajjiżi terzi. Sissa, l-Europol tagħmel parti minn temi ta' kooperazzjoni operazzjonali permettu l-iskambju ta' dejta personali ma' tmien pajjiż terz l-Albanija, l-Awstralja, Bosna Herzegovina, il-Kanada, l-Kolombja, l georgia l-Iżlanda, Liechtenstein, l-Moldova, il-Monaco, Montenegro u l-Maċedonja ta' fuq. L-artiklu 25.4 tar-regolament tal-Europol jipprovdi il komissjoni Ewropea tirrevedi kull ftehim ta' kooperazzjoni konkluż fil-passat ma' pajjiżi terzi sal-2021. Minkejja l-fatt li dawn il-pajjiżi għandhom liġi, leġislazzjoni f'protezzjoni tad-data u għandhom awtorità ta' protezzjoni tad-data indipendenti, Ehm, essenzjali li revizjoni ta' dan il-ftehimiet jagħmluhom l-aktar fis possibbli. Għal ħafna raġunijiet l-ewwel net l-iskambju ta' data personali ma' dan il-pajjiżi hemm bżonn tkompli wara l-iskadenza u tkun u tkun dejjem f'rispett sħiħ tal-qafas legali ta' proċent ta' data tal-Unjoni Ewropea. Fil-20 ta' Deċembru tal-2017 Il-Kommissjoni adottat tmin rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet ta' Kunsill biex tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehmiet internazzjonali bejn l-Unjoni Ewropea u tmin pajjiżi terzi eh, tal-Vant Nofsani u tal-Afrika ta' fuq il-Mena l-Alġerija, l-Eġittu, l-Izrael, il-Ġordan, il-Libanu, l-Marok, t tunizija t-Turkija. Dawn il-ftehmiet internazzjonali jipprovdu għal bażi illegali meħtieġa l iskambju ta' data personali bejn Europol u autoritajiet ta' dawn il-pajjiżi terzi kompetenti biex iġġidu kontra kriminalità serju terrorizmu. U bħala riżultat fl-4 ta' Ġunju tal-2018 il-Kunsill adotta deċiżjonijiet li permettu l komissjoni li tiftaħ il-negozjati ma' kull wieħed minn dawn il-pajjiżi terzi li sibi tikkonsidra dawn il-ġrajiet konkomitanti bħala opportunità għall kummissjoni Ewropea biex definixxi qafas ta' ftim ġeneriku skont l-iktar standards data protection jien fissati minn direttiv tal-Unjoni Ewropea 2016 barra 6 xejn. Dan il-qafas fuq applikabilità ġenerali Eh, jiddefinixxi mekanizmi għal kull segwitu prattiku ta' kull wieħed minn dan il ftim ftehimiet inklużi wkoll valutazzjonijiet periodiċi u reviżjonijiet fil-post, kif ukoll il-valutazzjoni tal-funzjonament brabta mal-bżonnijiet operazzjonali tal-Europol kif ukoll rispedalittijiet u prinċipju Ewropej ta' Data Protection ta' skont il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u l-ftuħ ta' dawn in-negozjati. Kif hemm miktub fl-ittra ta' 16 ta' wissu tal-2017 il-Kummissjoni, tal-Kummissjoni li s-sibi impenjata sew biex segwi mill-qrib il-proċess ta' revizjoni u dejjem disponibbli tikkopra f'din l-attività tant importanti. Nala kif għad fil-rapport ta' preċedenti nixtieq intenni illi l-ECB hija impenjata biex tkompli bil-ħidma tagħha mod trasparenti u miftuħ u titlob għal qafas tal-protezzjoni tad-data l Europol biex isir realtà għal aġenzija kif ukoll suġġetti tad-data li jsibit għal supervizjoni tal-JPSG f'dawn il-kwistjonijiet importanti u niżgurawkom tar-rida tajba tagħna illi nkunu nistgħu nagħtu kull informazzjoni u assistenza fejn ikun possibbli. Grazzi ħafna bħal eh, kollega ter sur Vjufsovski eh, jiena lest nirrispondi għal kull mistoqsija li jista' ikun hemm. Grazzi ħafna lilek. Issa għanna sessjoni ta' skambju ta' veduti għandkom żewġ minuti massimi u mbagħad naddu il-kelma lura li sur Virvowski u l-professur Pellegrina replika tagħhom. Mr. Prayer, Cuban Parliament. Sur Brea, nek joġbok, u dilek kelma. Grazie. Għandi xi żewġ mistoqsijiet għall-assistent supervisur l-ewwel fuq ir-żama ta' data l-iktar ħaġa intrużiva ta' sorveljanza għax relata tal-komunikazzjoni, movimenti tagħna ta' kuljum l-Europol ila timpenja ruha biex titkellem favur politika bħal uh, din għax qalet li tkun ristretta tinkludi n-nis professjonisti imma popolazzjoni kollha. Per eżempju, organizzaw workshop fuq il-Matrix u għalhekk insaqsi inti kont involut f'dan il-proċess fil-pożizzjoni tiegħek u taqbel illi li wieħed jiskludi ċerti nis professjonisti ma jfissirx li wieħed ikun qed ikun f'konformità mal-kriterji tal-ICJ illi jgħidu illi jemsoni bħet ikollu relazzjoni ma' kull persuna ta' l-data tagħhom eh, tkun mizmuma mhux il-każ. Tieni mistoqsija. Kwistjoni oħra li semmejt li Swift ehm, ftejm ta' Swift kif rajna fil-Komitat Libe illi l-Istati Uniti taħsan id-data għal dejjem skont dan it-trattat għax l-autoritajt mhumiex qed jagħtu replika tagħhom mhux qed jagħtu rapport wara t tmiem tal-investigazzjonijiet. U għalhekk x'taħseb li hemm bżonn nagħmlu u għaliex il-konklużjoni kienet illi kollox huwa skont il-ftehim ma nistax nifhem. Um, then, uh, Mrs. Issa, imis, l-Onorevoli Ametak mill-Ġermanja. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Insemmejt il-ftejma pajjiżi terzi sal-2021 u mistoqsijiet fuq ir regolament tad data protection u l-konformità. U għalhekk nixtieq instaqsi kif wasalna għall 21 ta' Ottubru u id-dejta tar-Renju Unit. Jider illi forsi ma jkunx hemm ftehim għal ħruġ tar-Renju Unit li jsir imbagħad pajjiż terz u lek ma nistgħux nistennew li jiġi konkluż ftehim skont dawn ċirkostanzi u f'dik li għal liġi fuq protezzjoni ta' dejta se mill-ewwel ta' Novembru ta' din is-sena. Grazzi ħafna. Issa il-Sinjura Kinici għal-Parlament Ewropew. Grazzi, Sinjura President, jekk tippermettuli lajt xi ħaġa personali nixtieq nirringrazzja l President Lopez Aguilar illi fakkar fil-bidu ta' din il-fasi tal-laqa li lil Gianni Buttarelli li kien kollega u ħabibti għal dawn l-aħħar 30 sena li kien ta' imbottatura lill-attività Eh, tal- dps u għalek nishtiq nir-ringrazzja l-ko-president. Nishtiq nir-ringrazzja u koll mistednin tana eh, tal-li tawna perspettiva fuq il-ħidma tagħhom u tawna xi dettalji. Jina nixtieq nagħmel mistoqsija b'referenza għal ViewNet illi huwa netwerk deċentralizzat operat mill-Europol illi jiġbor ukoll eh, l-unitajiet tal-finanzarji ta' stati membri u fid-direttiva reċenti tal-2019 tkellem fuq l-iskambju ta' informazzjoni bil-vija u l-autoritajiet ta' forzar tal-liġi bħala wieħed mill-istrumenti tekniċi l-iktar importanti fejn ikun hemm skambju ta' informazzjoni mod parallel ma' sistema ta' Siena. U għalhekk fid-dawl ħanajdu hekk ta' rakkomandazzjonijiet tal-indikazzjonijiet li tatna l-Europol nixtieq insaqsi li huma raġunijiet li mu titjib li ma' interventi jistgħu eventwalment e, jistgħu forsi li l vjunet biex hekk insaħħuh dan in netwerk u nsaħħuh l-iktar fid-dawl ta' l implementazzjoni ta' direttiva tal 2016 fuq l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet finanzjari, l-FIUs u l-autoritajiet tal-inforzar tal-liġi meta wieħed jaħseb fuq l-importanza tal-investigazzjonijiet finanzjari u dejjem qed jiżdiedu fil-ġlieda eh, kontra il-transazzjonijiet illegali transkonfinali. Eh, Grazzi ħafna. Issa imess l sinjura Daily Um, uh, yeah, I am new to this committee, so I'm trying to get... Grazzi, jiena ġdida hawnhekk f'dan il-kumitat u għalhekk qed nipprova nifhem ir-rabta bi supervisor ta' protezzjoni tad-data u l-Europol. U jekk naraw il-sistema ta' informazzjoni tal-Europol ngħidu li proċessar ta' data fl-immigranti fil-hotspots li naf li supervisor kien studja f'dawn l-aħħar snin, dinna kif taħdem fil-verità. Għax kif nifhem jiena Frontex tinter xi ħadd jekk ikun hemm risk l-istat membri jistajtlu pill interpol biex kontroll kontrollu l x'tib ta' kontroll isir eżattament hawnhekk il eh, marki ta' swaba, konsultazzjoni ma' pajjiż terz u f'dal każ. Kif inti tbatti għal ċertu preġudizzju politiku jekk dak li jkun qiegħed jaħrab pereżempju ċertu persekuzzjoni? x'kontrolli jsiru x'jiġri jekk ikollok inti uffiċjali li jara xi ħadd bħala riskju. Il-supervisur ta' protezzjoni tad-data jirrakkomanda bidliet u f'dak il-kontest u fil-kontest ukoll ta' l-inkjesti oħrajn li jsiru mill superviżur x'tib ta' azzjoni korrettiva tittieħed u tħossu li qed ikun hemm konformità ma' u jew kien hemm każijiet fejn ma kienx hemm bżonn ta' azzjoni korrettiva milli mela nista' nifhem f'termini ta' programm ta' finanziament ta' terrorizmu nana ħeġi ppubblikat jew partijiet minnu Nixtieq nifhem daqsxejn aħjarna fil-qed li kien hemm ftit il-menti ma tistax taraw x'kienu dawk il-menti li ġew meqjusa messibli jekk jogħġbok. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lis-sur Jerborski. Grazzi, ħan ipprova wieġeb għal mistoqsijiet Mela, L-ewwel, il-problema taż żamma tad-data. Naf is-subjett ġi mistaqsi l-istess ħaġa waqt il-laqgħa tal-Ewropol u Libe u jiena għandi perspettiva daqsxejn differenti fuq l-idea ġenerali ta' żamma tad-data obbligatorja u l-aspetti l-oħrajn kollha l-unika ħaġa hi illi mill nista nara jiena bħala perspettiva tal-IDPS għax diffiċli għalija ngħid x'inhi l-perspettiva tal-Europol fuq is-suġġett. Aħna ċerti li l-biżama ta' data bħala proċess teżisti u ħatibqa' teżisti għalhekk kemm tista' tkun mandatorja din u l-iktar ħaġa importanti hija id-dritt tal-aċċess għal din id-data. X'tip ta' istituzzjonijiet, x'tip ta' servizzi? Olli ma raġunijiet u investigazzjonijiet. Għad nitkellmu fuq il-possibilità tali tfittex b'mod attiv fid-dejta biex issib dawna l-attivitajiet ġodda kriminali u tfittex għall evidenza ta' affarijiet li attwalment qegħdin jiġu investigati. Naf li tafu li hemm l-istess diskussjoni għaddejja fil-qorti ta' ġustizzja u kien hemm bosta każijiet anki konġunti ta' erba organizzazzjonijiet illi kienu qegħdin jikkuntestaw dan il-proċess. Issa għadna qegħdin nistennew il-verdett bil-qorti tal-ġustizzja. Attualment, Hemm differenzi bej pajjiżi fil-mod kif huma jiġbru d-data. U dan jirriżulta mbagħad f'differenzi fid-data li tintbagħat lill europol mill-Istati Membri ġifier hemm differenza kbira fil-tip ta' data differenti ta' telekomunikazzjoni u l-metadata li tintbagħat lill europol Din hija xi ħaġa parti mill-attività tagħna speċjalment fl-istituzzjoni. Mbagħad fuq it-TFTP u l-Swift aħna nafu illi hemm impatt limitat ħafna minn Europol fuq l-attività ta' kuljum tal-istituzzjonijiet illi huma koperti mill-ftehim tat-TFTP u din hija xi ħaġa li għandha tkun parti mir revizjoni ta' dan il-proċess. Ħaġa li attwalment qed issir ukoll wara li jiddaħlu regolamenti ġodda fuq protezzjoni tad-data. Ir-rapport wara l-ispezzjoni ħajkun mikxuf kollu mbagħad ħajkun uh, publikat. Hemm tmien rakkomandazzjonijiet illi seba' minnhom ħajkunu viżibbli u l-bqija tad-dokument ukoll ħajkun ippubblikat, ġifieri aħna ddeċidejna li dan id-dokument irid ikun parti mid-dominju pubbliku. Brexit iva joħloq problemi u daw ħajġu parzialment solvuti mill-ftehim Ovvjament dependi eh, mit-tip ta' Brexit li ħajkolna. U rridu nitrattaw il-kooperazzjoni bejn l-Europol u r-Renju Unit hemm żewġ soluzzjonijiet. Minn banda għandek is-soluzzjoni li ħatajt se jiġri fil-31 Ottubru x'tib ta' dejta ħatibqa' fil- fl-Europol, għand l-Europol u taħt liema ċirkustanzi. Ovvjament aħna ċerti li dan ħajġi adottat mill-Europol u Borda Ġestjoni. U it-ħassib taħna u li kooperazzjoni bejn l autoritajt tal-infurzar tal-liġi u l-Europol u għalin inqas li kunu effiċenti u operattivi. Nżommu f'moħħna illi mhux ħajkonna bil uffiċjali bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea dwar il-futur ta' din il-kooperazzjoni. U din hija xi ħaġa li attwalment qiegħda fil-pjanijiet tagħna. Fiżda swaqt aħna diskutejna possibiltajiet li jkun hemm modelli ta' kooperazzjoni ta' dan it-tip li ngħaddu d-dejta l pajjiżi terzi u lura. Ovvjament dan kollu jorbot ukoll ma' diskussjoni fuq dawt minn pajjiżi illi l-Kunsill għandu l-possibilità li jiddiskuti. M'għandniex ħafna informazzjoni kolli ngħid fuq il-bidliet għal dik kooperazzjoni nafu biss li hemm diskussjonijiet informali bejn ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni u daw il-pajjiżi terzi. Fuq l-affajunet din hija xi ħaġa li nħossi li ħadd tkompla mis-Sur Pellegrini sempliċement xtaqt għal darba oħra nisħaq li l-problema ewlenija tagħna hija li dak kollu li jsir mill-affajunet jinkludu id-dejta fuq iktar nies minn dawk illi tista' tieħu ħsieb u tipproċessa l-Europol. Skont il-mandat legali attwali li ħasra. Għax nistgħu naraw li l-affajunet jaf tkun kooperazzjoni effettiva ħafna. Imma ovvjament il-legalità hija l-ewwel ħaġa li rridu nieħdu in konsiderazzjoni. Aħe, hawnhekk tistgħu taraw il-kollaborazzjoni bejn il-GPS u CB fuq din il ħaġa Fuq l-FIUNET, ħankompli fuq dan il-punt. Kif tiġant għal, l-FIUNET Oriġinarjament huwa netwerk diċentralizzat immexxi minn stati membri nfushom. U hija huwa mibni fuq il-bażi ta' ftehimiet bilaterali bejn il-pajjiżi biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni. U l-infrastruttura allura teknika li kienet ġiet iddiżenjata fi żmien kienet tikkonċidi ma' il-modell u kienet ibbażata wkoll fuq skambji peer-to-peer. Issa problema jie minħabba suċċess tal-apparat eh, li sissa l-istruttura hija imkabra wisq minħabba l-iskambju li hemm minn partijiet lejn is-sistema tal-affarijiet u dan huwa li jimmotiva lill-Europol bħala fornitur illi Għabbażi ta' sistema ta' Siena u minajr ma jimodifika l-arkitettura legali ta' sistema Ikomplu jiblu fuq din u għatem affarijiet li relataw mal-fatti li l-affajunet ikun skattat u kol minn sistemi ta' threshold li kinti kollok sistema li tmur lin li taqbes ċertu limitu tiġi ċirkulata informazzjoni fis-sistema din l-informazzjoni mhix relatata ma' sospettati u l-mistoqsija lura kif intqal kienet illi l-Europol tista' biss tipproċessa informazzjoni relatata ma' persuni suspettati fċertu sistemi laqas bissem definizzjoni legali ta' xinu suspettat. it-tweġiba tiegħi għalhekk hija illi ma jistax ikollok soluzzjoni teknika problema legali l-ewwel nett. Essenzjalment il-mistoqsija hi kif għattu kol fil-diskors tiegħi x'organizzazzjoni x'bażi legali trid inti għal fajunet għax jekk inti jekk ħa jkollok informazzjoni ċentralizzata f'xi stadju dan ħajsir proċess illi madux ftehim state to state u dan jeħtieġ fih innifsu supervizjoni. U l-lum il-ġurnata għadha ma teżistix supervizjoni kif suppost fuq din il sistema għalhekk t tiġi organizzata bil-liġi wkoll għalhekk jiena fl-opinjoni tiegħi li rridu nagħmlu għalli li sistema teknika illi taqbel ma' natura peer-to-peer imma kull ma ħankunu qegħdin nagħmlu għaddu il-problema l-aktar il-qoddim. Inkella jdu nerġaw naħsbu mill-bidu dwar is-sistema l-istruttura legali. Is-sistema peer-to-peer ġi definita bħala soluzzjoni li jirne xila telef tevita ċertu kustjoniet legali, ma dan jiġu indirizzati jekk trid sistema illi taħdem sew li tirrikjedi ċertu eh, engineering legali u li tidbiet minn situazzjoni u l-problema legali li teżisti attualment. Però naħseb jiena li din idu nindirizzawa sam il bidu din il-problema mhux nevitawa. Melek nistaw iġeb fuq il-mistoqsija tal-hotspots aħna ħanipruvaw nagħtu daqsxejn iżjed struttura u nwieġbu bil-miktub imma li nista' għalli kemm l-Europol u anke Frontex qegħdin jaħdmu mal-Pulizija Nazzjonali tal-Istati Membri u għed Naħdmu wkoll fuq it-talba tal-Awtoritajiet Nazzjonali, speċjalment il-Pulizija Nazzjonali u l-Istati Membri għandhom ukoll aċċess dirett għall-IAS u jekk isiru kontrolli ma' database tal-Europol li jistaw kunu biss relatati ma' suspettati ma' tkun taf inti fuq il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-possibilità li tintuża din fuq pajjiżi terzi li nwiġbek bil-miktub. Imbat ħaġa oħra, mistoqsijiet fuq l-ilmenti, jek l-ilmenti l-DPS fuq l nuqqas aċċess għad-data li għandhom Europol aħna ma jkollniex informazzjoni jekk id-dejta x'maqżuna jew le jew żbuma jew le minn Europol, imma mill-ilmenti li għandna nofshom kienu għamna ammissibbli għaliex ma ntbatux lil persuna dattata. Aziz Professor Pellegrini, um, Sur Jeronski u koll ringrazzjakom ta' dik il-prezentazzjoni ta' u grazzi u koll kollegi tal-mistoqsijiet tant relevanti li għamiltu. Tajjeb wis, jekk tippermettuli, kellna erba sijat u nofs ta' diskussjoni. Nittama illi kienu tajnuna lina nalkol Ringrazzjakom ta' kontribuzzjonijiet ta'kom, ta' kooperazzjoni, tal-attenzjoni ta'kom u kol. Infakkarkom illi għandkom stedina ġentile għal riċeviment fil-Dar Ewropea tal-Istorja erba minuti mixi minnaw organizzata mill parlament Ewropew ma jkom li mintomx familjari ma istituzzjonijiet Ewropej ħajkun hemm u xxira u ħaddiema li ħajkunu qegħdin jigwidawkom biex taslu sa dar tal-istoria Ewropea. U aħna nistaw nkomplu din id-diskussjoni tara din konverzazzjoni b'mod aktar informali hemmhekk. Aħna mbagħad ħajkonna bħala ehm, keynote speaker il-Kummissarju tas sigurtà Julian King illi ħajkun qiegħed iwassal diskors qasir u ħankunu qegħdin inkomplu x-xogħol tagħna għada fid-disa ta' filgħodu hawnhekk fil l-istess sala, ġifieri, jekk joġobkom il-badges tagħkom żommuhom. Għax bekk tkunu u terġgħu tidħlu. Kemm fil-dar tal istoria Ewropea u anki għada fid-disa ta' filgħodu biex tiġu lura f'dan il-Parlament narakom dal-waqt.